il-reġim komunitarju l kontroll tal-esportazzjoni ta' trasferimenti, senserija u transitu ta' oġġetti bużu doppju. Jekk joġbu il-mikrofonu għal erba' minuti l rapporter Herr jag kommer inte använda all min talartid eh, Grazie ħafna, sur president. Minister nuza il-ħin kollu allokat lili, iżda nittama il-jista jkolli opportunità nitkellem fid-dibattitu ktar tard għaliex forsi nkun nistgħu weġġa' għal xi mistoqsijiet li jitqajmu. L-ewwel nett, il-mira ta' dan ir-rapport i aġġustament tal-leġislazzjoni għal bidliet illi saru. għal pratika ta' kummerċ riżultat mill leġislazzjoni parlamentarja. Din hija kwistjoni teknika għal tħafif tal-proċedura biex ma jkunx hemm waqfien u dejmin żejjed jekk inkunu nafu li għandna bżonn ta' atti delegati biex ikonna iktar prevedibilità u biex niżguraw illi ma jkollniex l-istitwala l-istennija ta' prodotti li l-Parlament ikollu jenalizzaw wieħed wieħed dan u xogħol l-esperti. L-sfida hawnhekk hi illi inħaffu ix-xogħol tar-rapport illi jekk dan ma jsirx il-listi kollha ikonna nitrattawhom U għonek namma referenza dak li seħ fl-2010 mhuwiex dak li għedin namlu fit trattament tal-ġetti bużu doppju, jgħalix b'riżultat tal-bidliet li saru fl-2011 jeħtieġu jiġu konsidrati hemm bil-wisq konflitti fil-komitat u dan ma kienux meħtieġa, ma kinux jorbtu ma kwistjonijiet tekniċi ta' latti delegati. Naħseb illi l-koll saw naqblu fuq dan kien hemm kwistjonijiet oħra illi tqajmu U jien nifhem mill-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi illi jixtiequ jissuġġerixxu n-numru ta' emendi dwar flessibilità dak li nista' ngħidilkom u li jien nista' naqbel ma' ħafna ma' bosta minn dawn l-emendi. Iżda ma nixtieqx nidħol friski hemm ir-riskju fil-fatt r rapport jinżam u idu minħabba dawn il-bosta emendi Bossa minn dawn l-emendi daw mill-grupp SD. Irridu nagħmlu reviżjoni tal-proċedura ta' dawn il-beni bużu doppju u l komissjoni tiġi toroġ bi proposta sena d-dieħla u jkun hemm implementazzjoni fl-2014 għal stat ma narax ebda bżonn illi jitqajmu dawn il-kwistjonijiet. Jiena hawnhekk qed nitkellem dwar l-idejat il ħarġu mill-SND li tagħmel nistgħu nitrattaw il-punti tekniċi sabiex jirna xienna nqajmu. Nisertaw dan il-punti li tqajmu mill-kollegi, nixtieq li din il-ħidma ssir b'mod effiċjenti mill-aktar fis possibbli. Biex xur tol tuġġuk meg. Grazzi, Kummissarju de Gurt. Grazzi, President, membri onorevoli. Il-proposta li qed nibattu fuq għallum hija fuq l-esportazzjoni, l-użu ta' l-użu doppju ta' oġġetti, teknoloġiji, ecc. u għalhekk oġġetti b'użu doppju, għandu għan doppju. Il-proposta hija dwar is-sigurtà. Tixtieq li l-Unjoni Ewropea tkun aktar effiċjenti fil-prevenzjoni ta' riski, ta' proliferazzjoni ta' eh, armi ta' distruzzjoni tal-massa u affarijiet militari, eh, użu militari għall-affarijiet li huma ta' kuljum u aħna rridu nindirizzaw dan. It-tieni net il-proposta hija dwar il-prosperità tagħna tejn biex twitti it-triq u taħloq kondizjoni tindaqs viżi vi l-kompetituri tagħna u tiżgura li l-esportazzjoni tagħna u l-kontrolli tiegħu ma jxeklux l-setturi tal-ekonomija. Jiena nemmen li l-anijiet għal proposti li għamilna huma possibilment jistgħu jiġu appoġġati mill-Parlament jipprova joħloq bilanċ għal diviża ta' sigurtà tagħna u tħassib tagħna biex l-Unjoni Ewropea tilħaq dan l-għanijiet u li l-Kummissjoni kollha l-kompetu li jkun hemm lista ta' kontroll tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri ta' prodotti kontrollati mill-Unjoni Ewropea. Fid-deċiżjoni li tu tagħmel governanza tal-oġġetti bużu doppju. Din hija kontroll li t ta' sekwit biex inżommu mal-impenni internazzjonali biex bekk ikun hemm kważi Eh, trasposizzjoni diretta tal-liġi tal-Unjoni Ewropea f'liġi nazzjonali. Bekk hemm prodotti li jitqisu li kontrolli tagħhom ikunu wisq frekwenti u inqas frekwenti Intikom eżempju, ħadinna sentej biex ikon aġġornament ta' lista ta' oġġetti li jintom jiġu kontrollati. Dan ġi mm, eh, kritikat minn operaturi li ma jkunux jistaw jagħmlu kummerċ ta' terzu prodotti, mentri l-kompetituri tagħhom jistaw jagħmlu dan, għaliex il-prodotti tagħhom diġà jitnaħħu minn lista ta' kontroll minn pajjiżi oħrajn. Huwa propostu koll li l-Kummissjoni kollha rwol li tagħmel aġġornament ta' ta' tnejn mis-sistemi ta' kontroll tagħna biex ikun hemm aktar faċilitar ta' kontroll ta' prodotti li huma tinqas riskju għal destinazzjonijiet fejn inqas riskju. Dan irrid iqis ovvjament iċ-ċirkostanzi li dejjem jinbidlu sigurtà li qiegħda tiġi minata hawnhekk u għalhekk irridu nkunu ċerti kif l-Unjoni Ewropea tista' tikkontrolla l-esportazzjonijiet meta s-sitwazzjoni tmur għall-ar f'pajjiż partikolari. Dan il-każ naraw li l-ħin huwa importanti u għalhekk importanti li jkun hemm dan il-proċess. Sur President, membri onorevoli, jiena ħadd nota tal-elementi differenti li tresqu u nixtieq infakkarkom li bħalissa għaddejja reviżjoni li nidiet propju l-Kummissjoni vizavi il-reġim ta' esportazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex jiddeċidi dwar kwistjonijiet li għaw barra l-ambitu tal-regolament propost. Kif spiegajt diġa, lan tal-proposta li t nedibattu l-lum huwa li introduċi proċedura aktar effiċenti biex ikun hemm lista ta' kontroll ta' ċertu prodotti u jinkludu wkoll il-prodotti bużu doppju li jista' jkollhom għan militari jew għan ta' arma ta' distruzzjoni tal-massa. Bekk ikun hemm livell indaqs għall-esportaturi. Fuq eket qed nitkellmu llum. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Commissioner. Grazzi ħafna, Aziz Kummissarju. L-Onorevoli Kaspari għal żewġ minuti fisem il-PPE. President, membri onorevoli, nishti inkompli mill-punt li tembih ist-Kummissarju de Gucht. Irrid ikun interess komuni tagħna li nagħmlu kontrolli li jkunu effettivi u bekk jirnexxielna naraw li huma l-prodotti li jkunu falsifikati jew inkella li jaqgħu fil jiġu fis-suq tal-Unjoni Ewropea. Qed nitkellmu dwar prodotti li l-ewwel nett ikollhom użu ċivili, pereżempju eh, siġġijiet li jintużaw għall iskrivaniji eh, keyboards partikolari, jew affarijiet li jidru li huma ta' kuljum. Iżda l-kwistjoni l-iktar taħraq li ma tantx insibu bil-fuq hija l-indikazzjoni ex post jew ex ante ta' prodott partikolari. Nitlob il-kulħadd jirrefletti fuq dan il din ir-regolament li tiġi propost. Qed nitkellmu dwar dan il-punt, ir-regolament japplika biss jekk il-pajjiż partikolari kollu prodott li jaqa taħt din il-lista ta' kontroll u mbagħad ikollu dritt li jagħmel l-esportazzjoni ta' dan il-prodott skont ir-regolament. Issa aħna qegħdin niddiskutu sabiex naraw mill-punt di vista statistiku irrid ikun hemm ehm, rapport ta' dan tip ta' esportazzjoni ta' dawn il-prodotti qabel jew wara. Issa jekk fuq il-lista jkun hemm il-pajjiż u l-prodott il pajjiż għandu dritt li jirsporta, mhux fuq qed nitkellmu, imma qed nitkellmu dwar Deċiżjoni li rridu nieħdu jekk nimponu jew le zvantaġġ fil-kompetizzjoni ma' oħrajn, ġifiri pis żejjed oħrajn viżavi operaturi ekonomiċi oħra meta niddeterminaw ċertu obbligi. Aħna rridu nigarantixxu l-ħeffa, ovvjament irridu naġixxu aktar ta' malajr u għalhekk jiena favur il-proposta tal-Kummissjoni. F'dak li ntqal, jiġifieri jkun hemm malajr kemm jista' jkun aġġornar tal-listi biex bekk kemm jista' jkun ma jkunx hemm żvantaġġ eh, għall operatur ekonomiċi tagħna. Grazzi fisem eh, l-SND l-Onorevoli Leichtfried. Grazzi, President, Kommissarju, eżis kollegi. Kull darba li nitkellmu dwar prodotti ta' użu doppju, nibdaw naraw li il-Ministeru tal-Ekonomija Ġermanis jibdaw iċivu ħafna telefonati, ħafna A li um u ħafna stedinijiet biex dak li jkun jivvota kontra din it-tip ta' leġislazzjoni. Meta nitkellmu dwar dal-affarijiet ma rridux nduru mal-lowza, rridu ngħidu l-affarijiet kif inhuma. Mhux qed nitkellmu dwar siġijiet ta' biżwit il-skrivenija, qed nitkellmu dwar prodotti li jistgħu jkollhom sustanzi perikolużi, qed nitkellmu dwar software, kien propju software esportat min-naħa tal-Ewropa li se ngħidu fil-fatt wassal għal til tanist ta' uħut fil-Levant nofsani għaliex intuża minn organizzazzjonijiet li fetxu drittijiet tal-bniedem u dawn użawhom ħażin ġew infiltrati xi eh, esponenti u l-użu tiegħu mbagħad inbidel. U għalhekk naħseb għal pena li niddiskutu jekk għandix nevitaw li jkun hemm esportazzjoni ta' dawn it-tip ta' prodotti Mhux hekk xi biddel bħala demokrazija jekk dan irid iseħħ 30 ġurnata qabel jew wara. Mhix qed nitkellmu dwar burokrazija mektar sigurta għal nies li mbagħad jisfaw vitmi ta' użu ħażin ta' dawn il-prodotti jew ikunu vitmi ta' imprizi Ewropej li jistgħu jagħmlu aktar profitti skapitu ta' ċertu nies. Naħseb li għalhekk huwa r-rwol tagħna li l-industrija Ewropea tkun tista' tesporta iva imma huwa rwol tagħna wkoll min-naħa l-oħra li nagħmlu kontrolli adattati biex niżguraw li jkun hemm sigurtà. Għalhekk aħna soċjalisti daqshekk interessati biex l-affarijiet jimxu ċertu mod bil-galbu. Nifhem il-Kummissjoni kulħadd irid li l-affarijiet jimxu bħeffa mingħajr problemi u nimxu l-qoddim iżda l-problemi li jiġu kawzati b'dan il-mod skonti għandhom aktar pis vizavi ir rizervi li għadna kemm smajna. Grazzi President. Grazzi, issa l-ħinet jafa, so għalek issa nal-kellim li mis l-onorevoli xake fisem l-alde. Għal-minuta u nofs. Grazzi President, Komissarju, kollegi. Fid-diskussjoni Dwar l-oġġetti b'użu doppju nixtieq nifoka fuq it-teknoloġija li għandhom rwol dejjem aktar importanti fil-ħajja ta' ċittadini biex ikollhom aktar jeddijiet, ikollhom aktar informazzjoni fuq il-poter, joffri affarijiet ekonomiċi, soċjali ekonomiċi u opportunitajiet oħra l-iżvilupp. It-teknoloġija għandha impatt fuq drittijiet tal-bniedem. In-nies fl-Eġittu, Tunezija, l-Iran, Ċina, Sirja, Burma u pajjiżi oħrajn permezz ta' smartphones u l-aċċess għall-internet jistgħu jaġnu il-drittijiet tal nidem il-libertà tal-istampa, il-libertà tal-espressjoni, il-libertà li dak li jkun jinġema u anke li jkun hemm twaqfin minnu fih ta' l-abbużi ta' drittijiet tal nidem Iżda dawk li qed ikun hemm kontroll fuqhom qed jakkes il dan in-nies u ma jgħinx lin-nies u għalhekk hemm ħafna priżunieri madwar id-dinja li ehm, qed naraw dissidenti, avukati, nies ġurnalisti li jintefgħu il-ħabsa xejn xejn il-kontijiet tagħhom qed jiġu komprometti kompromessi, qed ikun hemm rintraċċamenti, qed ikun hemm kwistjonijiet li mhumiex ta' statistika sur Kaspari, imma kwistjoni ta' ħajja jew mowt għal dawn in-nies u qed nitkellmu dwar dawn it-teknoloġiji li qed jintużaw għar repressjoni li għandhom tikketta il-Made in Europe mamulin fl-Europa. Allura importanti li ma nesportawx teknoloġiji jistaw jintużaw biex jattakkaw l-Europa stess. Il-ħeffa importanti u rridu nifu li kunem kummerċ eh, tal-armi digitali. Kunem livell indaqs fl-Europa u aktar flessibil tal aġġornamenti biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' taqdir wol xejf f'dinja li dejjem qed tinbidel. Grazzi. Grazzi, issa l-Onorevoli Keller fisem il-ħodor. Grazzi President. L-oġġetti bużu doppi ħafna drabi jidru bħala xi ħaġa innoċenti imma fit ħażina tista' tintuża ħażin bħalma rajna f'bosta okkażjonijiet. Aħna qegħdin naraw li nkun qegħdin xeklu l-bażi tal-politika tal-affarijiet barranin jekk immorru eh, kontra dan ir-regolament. Rajna li kien hemm software minn netwerk partikolari li en l-reġim iranjan biex waqfu minnu fih il-protesti ta' ċertu attivisti. L-attivisti tefaw il-ħabs ġew it-torturati u xi kultant anki ġew kundannati għal mod Xi ħaġa li għandna nikkondannaw aħna. Għalhekk irridu li jkun hemm miżuri fis-settur tas-sigurtà u l-innovazzjoni. Aħna nafu li dan hemm l-użu doppju, għan doppju, lan li jkun hemm sfruttament ta' sinerġija bejn is-sigurtà u d-difiża. Għalhekk hemm il-periklu li nkunu nistaw nifavorixxu industrija li hija daqsxejn dubjuża u nkunu qegħdin nagħmlu dan skapitu ta' drittijiet tal-bniedem u l-lanijiet tagħna. Għalhekk aħna ressaqna l-emendi tagħna fl-alde u l-ħodor fl-ale u l-ħodor u nixtiequ li jiġu appoġġati. Grazzi. Issa l-Earl of Dartmouth fisem li FD. Grazzi President Din il-kwistjoni tal-oġġetti bużu doppju tibqa' tfeġ darba wara l-oħra. L-importanza tagħha huwa li biex tkun tista' tesporta xi ħaġa fuq lista ta' oġġetti bużu doppju aħna fir-Renju Unit neħtieġu jkollna permess mill-Unjoni Ewropea u l-Kummissarju responsabbli. L-Unjoni Ewropea tiġġustifika dan billi taċċerta li lista ta' oġġetti bużu doppju tipprevjeni li l-armi jaqgħu fidejn id-dittaturi. Issa, ġala darba l-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea beħħow l-Gaddafi l-somma inkredibli ta' 300 miljun eh, valur ta' armi f'ħames snin din dan l-aċċertament li tetuna minn banda tider invalida u minn naħal oħra tider bħala ipokrezija. Biex nkun ċar, lan ta' din il-proposta hija li ikonem hemm aktar setat li jenaddaw lill-Kummissjoni biex jiddiżenjaw huma stess li ma oġġetti għaw taħt l-lista ta' oġġetti bużu doppju. Renju Unit huwa ġens li jagħmel kummerġ globali. Suppost kelli minuta u nofs, President. Aħna nħossu li hija inaċċettabbli li eh, burokratiċi mhux eletti għandhom id-dritt li jimxu b'dawn id-drittijiet ta' dawn tagħna u anki jagħmlu ċertu xkil għall-esportaturi tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli Susta. Linċ, linċ Herr Präsident, ich würde gerne die Minute. L'onorevoli Susta, mux ijatawn? Nista' nuża l-ħin ta' sursusta kiku kieku jaqbel. Ma setax jattendi. Nista' nitkellem floku. Fil-proċedura KHDI int ħajkollok il-minuta. Tajjeb? Issa irridu naraw l-ewwel net jiet il-President lill-Onorevoli Kutax. Jekk joġbok. Grazzi ħafna, President il-kontrolli tal-Unjoni Ewropea fuq l-esportazzjonijiet ta' oġġetti fuq bużu doppju huma importanti ħafna biex nivitaw li jkun hemm proliferazzjoni ta' dawn l-oġġetti għall-an militari. L-istess ħin irridu niksbu bilanċ bejn dan u li jkun hemm kompetizzjoni fil-kummerċ, fit-teknoloġiji għall-anijiet ċivili. L-idea li jkun hemm semplifikazzjoni ta' dawn il-proċeduri hija xaġa tajba minnaħa tal-Kommissjoni u dan jevita li jkun hemm dowmin fit-taħid ta' deċiżjonijiet biex bekk nistgħu nevitaw xi tip ta' zbilanċi fil-kummerċ Ewropew. Iżda rridu nqogħdu b'sebajnejn xorta waħda fuq l-użu ta' dawn il-teknoloġiji li jista' jkollhom użu doppju, jistgħu jaffettwaw id-drittijiet fundamentali, drittijiet tal-bniedem u libertà tal-espressjoni, speċjalment fir-rigward it-teknoloġiji tal-interċettazzjoni u anke l-użu ta' dawn il-jod teknoloġiji għal mobile phones, il-computers, etc. Għalhekk jiena resaq dan il-punt minn għaj u nixtieqkom li tappoġġaw l-emendi tal-gwe u l għalda etc. Grazzi ħafna. Grazzi. Naddu għall-Onorevoli Kutax. Grazzi President, jiena xtaqt n-intervjeni mill-ġdid għaliex xtaqt nwieġeb dak li qal l-Onorevoli Earl of Dartmouth xaġa interessanti li qal imma żbaljat. Fil-każ ta' regolament tal-prodotti fuq użu doppju mhux qed nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea li tixtieq tkun ta' xkiel l-esportazzjoni tar-Renju Unit. Qed nitkellmu dwar li nagħtu l-istess opportunitajiet indaqs lill-esportaturi kollha tal-Unjoni Ewropea. Jien naf eh, r renju Unit jaġixxi b'korrettezza kbira u rispetta regoli imma m-moħrajn fl-Ewropa li ma jżommux ma' konformita ma' regoli u forsi eh, jalqu għajnejhom meta jkun hemm esportazzjoni ta' dan it-tip. Regolamentazzjoni bħal din toħloq eh, opportunitajiet indaqsu regoli komuni għal kulħadd anke f'pajjiżkom. Għalhekk bħala prinċipju tkunu kontra dak kollu li joħroġ minn l-Unjoni Ewropea ħarsu naqra lejn l-affarijiet kif huma li dawn ir-regolamenti waslu anke l-vantaġġi għar-Renju Unit wara kollox fuq hekk qed nitkellmu f'dan il-każ u għalhekk nitolbok Jekk joġbok, Earl of Dartmouth, għajdinna xin l-pozizjoni tijak. Grazzi sal-onorevoli Obermeier. Grazzi, President. Il-prodotti bużu doppju huma teknoloġiji u prodotti li jistgħu jkollhom għan ċivili kif ukoll militari, computers, prodotti elettroniċi, fis-settur tal-avjazzjoni, eccetera. Meta jiġu esportati dawn il-prodotti jridu nevitaw li jkun hemm użu militari li ma jkunx mixtieq. Imma fl-istess ħin ma rridux nagħmlu xkil żejjed fuq il-kummerċ leġittimu. Għalhekk nafu li l-prodotti teknoloġiċi jevolvu malajr ma jqogħdux jistennew il-ħadd u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm risposta ta' malajr u effikaċi minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Ħafna drabi l-operaturi ekonomiċi fil-pajjiżi terzi jistgħu jkunu jaġixxu aktar bħeffa u jkollhom vantaġġ kompetittiv minħabba dan. Xi ġoħra, hija li jkun hemm leġiżlazzjoni effiċjenti u din tiddependi fuq kondizzjonijiet ewlenin. L-ewwel nett komunikazzjoni bla intoppi vis l-istati membri komunikazzjoni effettiva minn dawk li jagħmlu l-kontroll u it-tielet net li jkun hemm sistema b'saħħitha u rigorawża fir rigward sanzjonijiet jekk ma jkunx hemm min josserva r-regoli. Grazzi. Grazzi ħafna Robert Maja. Il-Kummissarju de Jurst fidejk issa. Grazzi ħafna. President, jina fil-qosor ħafna nitkellem xtaqt biss ngħid u nassigura lill parlament Ewropew li aħna impenjati li naddu l-informazzjoni kollha flimkien mad-dokumenti lil parlament Ewropew meta nkunu qed nippreparaw dawn l-atti delegati biex ikun hemm ovvjament l-istudju tagħhom tajjeb skont ġifieri regoli istituzzjonali li għandna marbutin magħhom biex dak li qalet is-Sindra skaħer fuq is-software hija għandha tirrikonoxxi l-fatt li l-Unjoni ħadet azzjoni ta' malaj u qawwija nkwantu għall-interċezzjoni u anki it-tamir meta daw kienu qed jintużaw fiksur ta' dirtijiet tal-bniedem kien hemm anki sanzjonijiet kontra Sirja f'dan ir-rigward u anki l-Iran. Din il-proposta Sur President u onorevoli membri, għanne kollox jorbot mal kem naġlu biex neħu xaħġa minn din il-lista jom kella nżidu ma din il-lista. Iż-żmien dejjem u importanti. Grazzi ħafna. U issa l-ħar kelma rapporter sul-fejler. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net, aħna mhux qed ngħidu mhux qed naqblu mal affarijiet l importanti Dawn l-affarijiet nal-użu doppju jistgħu jintużaw għal gwerer għal nies li huma eh, oppressati u għalhekk hemm bżonn l-liġijiet l-iktar ħorox, l-iktar stretti biex jikkontrollawhom u dan mhux il-fatt għax mill-Trattat tal Lisbona aħna il-proċeduri imbidlu, imbidlu jew nkellu ma birokratiċi wis u meta d-dinja tinbidel il-liġijiet iridu jiġu adattati għal din id-dinja li qed tinbidel għalhekk iridu nadottaw leġislazzjoni palli. Iġifieri mhux noqogħdu infett u niddiskutu biss biex ngħidu rridu nbidlu il-liġi kollha dan huwa pjanat imma issa l-iktar kruċjali, iktar importanti huwa li nadattaw, nemendaw din il-liġi skont il-proposti tal-Commission, kollox fuqtu rridu namlu, għalissa ma rridux noqdu nejdu xkaj jkunu d-dibattiti tal-ġejjin, imma issa rridu naraw xridu namlu biex namlu l-emenda issa. Grazzi ħafna. Rapporter. Mm, grazzi tal-xogħol li għamilt fuq dan il-fajl, fuq dan is-suġġett. Bekk nagħlqu dan id-dibattitu. Ja ħasra fil-fatt, ħasra kbira li ma ċans biex nisimaw iktar kellima f'din is-sessjoni tal-KHDI. Nerġgħu nibdow fil-8 minuti oħra ġifieri fis-sitta meta ngħaddu għal votazzjonijiet Grazzi.